eh, nistenna bil-ħerqa biex ikonna appoċ għada fil-vot. Grazzi. Sinjuri, mela dibattitu għabmallu, vot ħajsir għada fil-11 nofs. And next point of our program. Mela, naddu issa l mozzjoni rezoluzzjoni għal ħtiġijiet tekniċi u proċeduri amministrativa li huma marbuta ma' operazzjonijiet bl-ajru. Fissem il-Komitat ta' Trasport Trasport u Turizmu naddu għal rapporter Isur Brian Simpson fidejk. Iva ċer jina bħala ċer tal-Komitat u għadmitjaj illi nressa il-rezoluzzjoni illi għaddit mill-Komitat ta' Trasport u Turizmu l-ġviri li nirrifjutaw il-proposta tal-Kommissjoni fuq dak li huwa jus bħala ħin għat titira u dmir fuq xogħol. U eh, din kien differenti l li ħadna dak iż-żmien iżda jiena formalment qed ngħaddi din il-proposta. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew. Nadu Assur Kalas. Irassi, il-proposta tal-Kummissjoni fuq limitazzjonijiet fuq ħin ta' titjira mhijiex proposta tipika leġislativa jew waħda li għandha x'aqsam mas-sigurtà. Ġiet approvata mill-awtorità relevanti ta' kompetenti taħt l-Istati membri, il-reprezentanti tal-Istati membri propjament tal-2013. U ġarġi approvat fil-2013, l-ulju tal-2013 maġġoranza qawwija. L-idea kienet li niżviluppaw regoli ta' sikurta fl-avjazzjoni. Jiena personalment ngħid li regolamenti, dettalji li rqaqat għandu xasmu ma regolamenti ta' sikurta mandom ikunu fid-dejn li dibattitu politiku, għansi għandu jkun fid-dejn esperti autorizzati li nataw mandat biex jamlu dan. Meta ħna minna negozjati ma l-imsiħba tagħna barra minn xtutna, aħna kellna ħafna negozjati diffiċi, speċjalment minn dawk il-pajjiżi fil-vant, f'nofsinhar, u dawn dejjem nitolbuhom. Aħna nitolbu illi interferenza u ntħil eh, politiku irrid jitħalla barra biex nkun kusta jkollna diħida deċiżjonijiet kostruttiv, eh, għalhekk naħoss illi Tajja, ta' minna neċċaraw xaffarijiet fil-daw ta' dan il-regolament. L-ewel net, premessa numru 5 tal-regolament ta' kommissjoni proposta, stati membri jistaw japplikaw u u dispożizzjonijiet li huma aktar protettivi fin natura tagħhom milli dawk illi għandhom stati membri u li kunu ġew proċessati permezz tal-proċedura kif li suppost u li jkun hemm livell ta' sikurtà li kun intlaħaq ma jekk mbagħad tista' membri jkollhom livell iqola tagħhom jrid jibqa' jrid jibqa' jgħod. U eh, dan qed ikun hemm ċertu provizjonijiet li jgħid li ħadd fuq ekwipaġġ irid jibqa' fim eh, jaħdem wara li jkun dam iktar mistax isjem għajjem. U aħna rridu nadottaw speċifikazzjonijiet biex naraw ebda membru tal-ekwipaġġ ikun qed jaħdem il fuq minn 18 sija xogħol imqajjem. Eh, Issa fuq l-ideja fuq din il-kwistjoni ta' titjiriet bil-lejl. Nitolbu li lejaza illi fit speċifikazzjonijiet eh, tagħhom għaċ-ċertifikazzjoni illi dawn irridu japplikaw Hekk imsejja, fatigue risk management għal dawn il-ħin tax xogħol allokat għal iktar minn 10 eh, sijat u għal dawk li huma l-ekwipaġġ tal-ajru, ta' bastimenti tal-ajru, eh, dawn dawn ir-regoli fuq ir-restrizzjonijiet jibqgħu japplikaw. Il-Parlament jista' jiddeċidi li jagħmel vito jew le tal-regolament jiġi propost u jżommu regoli eżistanti tagħhom għal xi snin. Il-ħin ta' titjira Mijiex, il-ħintazir ma mux eh, eh, xaħġa mux regolata u kommissjoni ħan t-rispetta deċizjoniet ta'kom. And just now I would like to ask Mr. Grosh. Grazzi, Sir Grosh, jek jġbok. Grazzi ta' kommissarju, grazzi tali tajtni ċans nitkellem, għandi xie kommenti preliminari l-ewennet. Il-konsiderazzjonijiet li qed jibbażaw fuqhom tibbażaw fuq din il-proposta hija li aħna rridu jkollna informazzjoni li kellna. Biex inkunu nistgħu nirreġislaw fuq bażi soda. U allura nixtieq nirringrazzja Sur Karċoji għaliex kien qed jipprova jċara ta' pożizzjonijiet anke s'issa sa wara l-ofsinat l-lum stess eh, fuq xi ħafna mistoqsijiet li kellhom ħafna gruppi fil-Parlament u eh, naħseb illi xilu jiċċarhom, speċjalment eh, minħabba l-isqarrija tal-Komissjoni. Jiena l-membri tiegħi kienu pjuttost imħasba dwar is-sekurtà. Moħan ipermetu l-ħadd li jgħid illi aħna għatfajna xi pressjoni fuq l-industrija għaliex impressjoni mill-lobbyist illi innestendu il-ħinijiet ta' t-tira. Le, rridu li passiġiri jkunu sikuri u rridu kondizjonijiet sura tan-nies għall-bdotti tagħna il-proposta tal-Kommissjoni skont ir-riċerka tagħna qed jista' jitqies progress meta mqabbel ma dak li kellna sissa. Forsi ma ksibniex kull ma xaqna, iżda l-proposta tal-Kummissjoni huwa eh, prova ta' progress u li ma naċċettawiex ikun żbal kbir dan huwa l-ikbar argument għalina eh, li nappoġġaw proposta l-Kommissjoni. Il-kjarifiki mill-Kommissjoni l-lejla jifissru għalina għal-grupp politiku tagħna illi regolamenti stretti jew iktar stretti ma jistawx jiġu imnati u mdajfa. U rigward il-proċeduri biex nandu din il ġizazzjoni aħna rridu nqisu il-femiet tal-persuni fl-industrija u naħseb li dan seħ fil-fema tiegħi. U dan ħajħorġ fil-rapport. Jiena nistana bil-ħerqa biex inkomplu naħdmu fuq eh, bażi ta' dialogu mingħajr preġudizzju eh, kif kienu qegħdin jakkużawna eh, li għandna dawn l-ħarjim. Grazzi, Suraj Kadrawi, President, Veċi President tal-Komissjoni, kollegi, l-ewwel net nixtieq ngħid illi jiena naf kemm komplessa din il-biċċa tax-xogħol u naf l-emozzjonijiet illi dan jinvolvi u ġib miegħu. Imma jien ħarsu l-fatti. Mbagħad naħarġu bi konklużinijiet Min bidu nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-proċedura kien hemm ħafna t-maqdir fuq dan. Iżda, dan huwa minħabba li kien hemm ħafna regolamentazzjonijiet li approvaw approva dan il-Parlament xi ftit żmien ta' żmien ilu. Aħna konnedna dak iż-żmien il dawn il-kwistjonijiet tekniċi għandhom inħalluhom fid-dejn l-esperti. Ejaza ila taħdem fuq dil ta' xor għal tliet snin l ħarsit xhur daħlet il-Kommissjoni wkoll u għamlet konsultazzjonijiet mal-parti interessati, tiħdet deċiżjoni li ġi approvat mill-esperti tal-istati membri u issa għanna fidejna dan il-fajl issa nista' niddeċidu jekk naqblux u ma naqblux dinja lażla tagħna. Dawn l-aħħar ġimgħat Smajna fuq dal-fajl, smajna ħaf bosta ħaffarijiet, kien hemm tmaqdir, e, jina nadar xi wħud minn dawk li qed jgħidu ċertu affarijiet, qed jitħasbu ċertu affarijiet, iżda dwar il-kontenut, kif għal il-kollega Brian Simpson, jekk inti tqabbel mod oġġettiva dak li għanna bħalissa u fuq il-mejda u minna ħal-oħra ir-regoli nazzjonali ta' sekurta nazzjonali, mela fil-95% tal-każijiet jgħet fi situazzjoni aħjar b'dak li għanna l-lum. Aħna mhux li rridu nqablu mal-regoli li hemm fl-istati membri propjament, imma fil-prattika, daf dak li qed jiġri fil-prattika, fil-verità fl-istati membri. permess ta' din il-proposta se jkollna sistema aħjar. Itajjeb illi l-Kommissjoni reġġa tenna llum illi il-sistemi eżistenti, il-liġijiet soċjali, u eh, leġislazzjoni sikurta. Dawn il-proċeduri qegħdin jiġu segwiti u b'dak li għanna palissa pala proposta nispeċaw biktar sikurta mill-li għanna palissa. Nistan tikum għafna eżempi ma sa noqot namelek palissa iżda din il-klawzola eh, ta' per eżempju li ma jistax wieħed ma jistax jaqbet 18 sija mqajjem eh, li t-tirid bil-lejl għandhom ċertu regoli biex naqsu r-riskju u bekk nistaw nkomplu nibnu fuq dan fi snin li ġejjin bl-involviment tal partijiet kollha interessati. Grazzi jiena naħseb li m'għandniex nappoġġaw il-mozzjoni għal-rifjut, anzi għanna nappoġġaw proposta tal-Komissjoni għax issa għadhom kif iċċarawna l-affarijiet. Grazzi is-Sinjura Meinsner. Grazzi. Grazzi l-Komissarju Sur Kalas ukoll. Ma kienx ħaġa faċli lija meta smajt dak li kien ħajjiġi diskuss l-ewwel darba kont pjuttost xettika ma kontx ċerta li kienet proposta tajba iżda tajta daqatajn u dak li aħna deċidejna fl-2008 illi kollok kumitat speċjali illi jiddeċidi fuq għaza fuq il-ħin ta' mistrieħ u il-ħin allokata xogħol. Hija da tajba jiena tkellimt mal-bdotti u mhux biss il-bdotti tal-unions, unions, imma u jien deċidejt li proposta kienet waħda tajba li ta' min jappoġġa ovvjament dejjem nistgħu ntejbuhom l-affarijiet. Jiena qed inħares lejn il-punti illi aħna qed nifukaw fuqhom per eżempju għahna nisimaw illi t tirrit bil-lejl ma jistax eh, jahdem dak li kun 11 sija u fis-Stati Uniti 9 sijat bis. Issa spiċajna b-11 sija flok 11 sija u 3 kwarti. Dan xorta jaqbeż 9 jew 10, iżda t tqabbilha ma l-Istati Uniti mbagħad. Dawn għandhom periodu tom istriħ ħafna iqsar għal ċertu t-tirrit interkontinentali, ġifiri aħjar li kollok 11 sija meta tqis li għandek ħina l-mistrieħ itwal. Għalhekk proposta hija waħda tajba fuq l-status quo ta' ħafna stati membri u ħafna ħjar żgur milli aħna li kellna fuq livell Ewropew. U fl mill-aħħar dik dak li jgħod, jekk għandek stat membru illi jrid ikun aħjar mill diġa għandu u li daħal kondizzjonijiet aħjar mill diġà diġa għandu, jew jekk għandek linji tal-ajru li jdu jagħmlu dan, ikunu jistaw jagħmluha Aħna mxejna l-qoddim b'dan din il-proposta l-ewwel li nitrajdu ma tantx ġbitom u jkollhom jaċċettawha jekk niddeċidu li ngħadduha. Għamilna ħafna progress fuq regoli ta' sekurta li ħajoddu madwar l-Ewropa issa. Titlet stati membri weħidhom hemm kondizzjonijiet aħjar minn din proposta l-ura ġala darba diskutejt dan mal-grupp ta' tiegħi deċidejna illi nappoġġaw din il-proposta u nirrifjutaw il-mozzjoni għal rifjut Li kieku appoġġajna l-mozzjoni għal rifjut aħna konna ħankunu qegħdin nxejnu x-xogħol kollu li aħna minna l-affarijiet kollha tajbin din il-proposta. Grazzi. Grazzi, sa Sur Kramer għal żewġ minuti u nofs. Iva, Sur President, Senjuri, fl-2009 eh, kien hemm eh, kienem aeroplan li krasċa fejn tilfu eh, ħajjithom diversi diversi nies għal għaliex eh, l-aeroplan eh, spiċċa krasċa fil-montanji u nafu skont il-kaxxa sewda il-gvern Amerikan kien qal li l-limita ta' sigħat kienu ehm, kienu 16 li fihom wieħed jista' jaħdem kien hemm ħafna li fil-fat mtaw raġunijiet tagħhom għal għax ġara. Aħna nafu li fl-Ewropa ma tantx għandna um, inċidenti ta' dan it-tip, um, għabbażi ta' um, regolament 16 tal-2008 huwa bażi wkoll tal-arfien xjentifiku li aħna għandna għanna per eżempju għaxar xienzat li jaħdmu eh, minnħata l-ajata għalu li l għaxar sijat huma il-limitu ta' sijat eh, assolut. Eh. Iżda jena nejt jek dan huwa il-limitu għalfejn ma namlux 8 għala, l-għaliex hemm ikonna bżon fil-fat iktar, iktar bdoti jekk irridu nagħmlu vjaġġi twal, esempio, mill-Ewropa għall-Amerika, u dan ifisser li irridu nollu il-prezz bjuro bjuro u 50 um, ċentezmu tal-euro iktar għal kull passiġġier ma jiena ngħid um, għala ma nix inħallsu dal-ftit iktar dejjem jekk nikkonsidraw ir-riskju um, kontrarju ġifieri li l-bdot jorqod u uh, nafu Nafux jiġri wara. Nasab il-raġunament li qed eh, inġibu huwa banali, rridu narregolaw kif suppost f'dan is-settur u minn tal-inqas irridu nikkonfermaw nikkonfermaw li nafusna ma dak li seħħ fl-Istati Uniti wara dak li ġara fl-inċident ta' Colorado. Illa li xek ma jkunniex ir-regoli eh, adotta eh, xirqa u jekk ma segwux il- pariri xjentifiċi nafu, nafu xieġi, il-parir tijaj huwa votaw favur din nil-mozzjoni għal rezoluzzjoni għal ħarsin ta' kullħat, kem tal-ekwipaċ kif ukoll tal-passiġieri. Sur, sur Kramer, eh, taċċettam il-senjura Meissner jisaqsik eh, mistoqsija? Ivan, naturalment, eh, il-ħarsin u sigurtà fil vjagġar importanti u għawek qed nitkellmu dwar kull mezz ta' trasport imma ma taħsibx illi meta qed nitkellmu uh, fuq uh, sigurtà fl-ajru diġanna għandna ħafna fl-Ewropa jekk kif qed tgħid inti hemm ħafna bdoti illi qed jorqdu għabbord abbord l aeroplani uh, kiku suppost m'għandniex iktar m'għandniex incidenti ma nafx, eh, fil-kas eh, jaqbdu eh, ma jkomplux jaħdmu fil-settur. Iva, imma tiftakar li jekku ma jirrifjutaw li jaħdmu, jirriskjaw li ikunu mkeċija. Aħna, Issa fejna fjena, unek qed nitkellmu dwar perjodu ta' żmien massimu ta' 12 sijam u nofs Iżda forsi qed nifutaw b'mod mod xifti tagħmel għaliex m'għandniex l-informazzjoni kollha qudiemna. Aħna fil-fatt ikkonċerna b'dan il-limitu ta' 10 ta' xar sijat irridu naraw li ma jkunniex standards differenti madwar l-Unjoni Ewropea. Issa sinjora Foster, iva, nom tal-grupp tiegħi jiena tassew eh, ngħid b'dispjaċir għal dak li qed jintqal u iktar u iktar um, eh, irrabjata minħabba um, eh, dan il-dibattitu sħiħ um, eh, jekk jekk inti trid iktar informazzjoni sur Kramer jien għandi peress li jiena ħdimt bħala strutriċi flek flek wipaċ tal tal-aeroplan għal diversi snin qabel sirt eh, MP, nixtieq ngħid li eh, anke bħala fil-kapaċità tiegħi bħala negozjatur f'dan trade union nista' ngħidilkom illi jiena l-aħħar persuna illi ħanieħu b'mod leġġer kwistjonijiet ta' sigurtà. Ġviri, jena nisħaq il rapportax madwar l-Unjoni Ewropea u li kunem mżuri ta' sigurtà wara li ġara u koll fil-disa fil-, -disa, fil 11 ta' settembru ikomplu jiġu segwiti numru ta', ta membri kienu voluti fi diskussjonijiet f'dan dan is-settur wara li kien hemm eh, riċerka qawwija riċerka mm, sostanzjali skont l-aħħar sviluppi Ġviri, meta nitkellmu dwar il-limitu massimo ta' sijat, rridu naraw li dan ma nikkonsidrawx bħala punt eh, wahdini għalih imma bħala parti minn pakket. Nasab il dak il għanna qoddimna jiprezenta numru ta' punti illi juru titjib illi jinkludu regoli iktar stretti anke f'pajjiżi avanzati bħal Ġermanja Franza. E permettu li nkun ċara, dan il-regolament mandu lebda mandat li jaffetwam il-negozjar kollettiv u naħseb li fl-axar mill-axar il-sigurta um, edha fil-qalba ta' dan il-dokument u dejjem kien lantana illi l-ola livelli ta' sigurta jkunu garantiti. E, issa biex nikonkludi l-autorità ċivili tal-avjazzjoni ċivili tar-Renju Unit kif ukoll l-awtoritajiet oħra u membri eh, tal-gvernijiet tal-istati membri appoġġjaw eh, dan jiena nixtieq ngħid ehm, illi eh, eh, n-nies hawnhekk preżenti jirrapportaw lura lill kumitat tal-trasport wara illi din il-sena wara din il-mozzjoni tkun eh, wara din ir-riżoluzzjoni tkun daħlet fis-seħ. Jiena nixtieq ngħid illi rrid ikollna settur ta' trasport partikolarment dak tal-avjazzjoni sikur għal passiġġieri tagħna u nixtieq li niżguraw li l-passiġġieri jivvjaġġaw magħhom mistrieħ li hemm l-ogħla livelli ta' sigurtà li huma forzati kif suppost. U għal dastant il-grupp tiegħi jappoġġja regolament kif ini regolament kif inhu applikat. Grazzi u issa is-senjura għal żewġ minuti għandhom tal-gwe. Grazzi eh, l-proposti eh, tal- eh, kummissjoni għall-stewards naħseb li huma kompletament irresponsabbli u ta' periklu għal ħajja umana. Hija sempliċement kwistjoni ta' żmien qabel ikonna xi incident Llum il-ġurnata Wieħed minn kull ħames eh, inċidenti huwa marbut mal-fatt li l-bdot jonos. Is-suġġeriment li qed jiġi propost imur li l-in minn dak li jgħidu l-esperti li huwa meqjus minnhom sikur. Ġifieri li ikonna regoli li bijom eh, bdot ikun permess imħalli illi eh, illi l-lendi aeroplan wara, wara iktar minn 30 sija jaħdem il-bdoti u mm, il-personal eh, responsabli għandu għandu jkollu kondizjonijiet aħjar nafu li kienem ħames studji indipendenti illi eh, illi saru u ġew ġew ġew imqabda minn awtoritajiet Ewropej U sfortunatament aħna ma kenniex il-lok il nsemma u l-ħinna ġveri jena nishtiq li aħna nsejħu nitolbu l-Komissjoni biex toħroġ b'test legali aħjar u nixdu dak li għanna l-daqsan. Grazzi sassur kun għazzoċ minuti għannum tal-PP. E. Grazzi, Sur President. Viċi President Karla, sena sepp li dan huwa suġġett li tassew u wieħed eh, illi għanna. Importanti li l-Parlament eh, jieħu l-ħin kollu meħtieġ biex jidjalogu mal-Komissjoni u l-Kunsill aħna għamilna eh, waqqafna grupp ta', ta riflessjoni indipendenti flimkien mal-bdoti u flimkien ma' organizzazzjonijiet għall-autoritajiet għal-ħarsien eh, tal-sigurta fl-ajru, għabbasi ta' dan kollu u eh, meta isna l-limitazzjonijiet eh, ta' tal-ħin li wieħed jaħdem ġviri minn 11 il-sija u 3 kwarti għal 11 il-sija u eh, li neħdu konsiderazzjoni il-ħin tal-mistrieħ fostom titjiriet ehm, ta' natura interkontinentali. Ġveret nitkelmu dwar dawk li jasmu minn zona ta' ħin għalliħor. ieħor Irridu naraw li jkun hemm il-ħin ta' xogħol u l-ħin ta' mistrieħ li jkunu it-tnejn li huma rispettati. U nixtieq dak li konna qudiemna jirrifletti dan qed nitkellmu illi il-ħin tal-vjaġġar bil-lejl jinżel minn 11 għal 10 sur sta s-sostjonijiet ċari ikun hemm ikkun hemm problema jekk il-ħin jeċċed l-10 sigħat. Ġifieri dik dak li qed jiġi propost ma nistgħux naċċettaw irridu naraw li jkun hemm armonizzazzjoni tal-istandards madwar l-Unjoni Ewropea. Ħalli l-passiġġieri eh, fil-zona mm, tal-ajru Ewropea kollha jkunu imħarsa. Għandek eh, blue card sur kun taċċetta, Mr. Kramer. Iva, anti semmejt li għaza, inti taf li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri wara li wetqet l-istudju tagħha wasta tal-konklużjoni li għaza kienet l-aħjar grupp ta' lobby tal-trasport tal-ajru fl-Ewropa. U dan ġie konfermat fil-kas anke ta' dettijiet tal-passiġġier kien hemm 30 biljun euro illi eh, kienu mħalsa l-linji eh, tal-ajru kull sena illa li eh, u ma jridu jħalsu anke taxxa fuq il-karburant u dan fl-axar mill-axar jrid jiġi merfuħ mill-passiġġieri li ħarsu l-biljetti iva sur kramer jena familjari mal kommenti u mal-proposti politiċi tijak. Le għasa ijam fil-fat ta' Aġenzja Sigurtà tal-Ajru Ewropea. Inti tista' titkellem kemm trid fuq eh, l-Aġenziji eh, ta' Sigurtà tal-Ajru Nazzjonali fil-Ġermanja u kellha fir-Renju Unit kif semmiet anke Sinjura eh, Foster. Ma nafx, jiena mhux ħanaċċetta illi nikkonsidraw il-profit fuq kollox. Issa, biex ma naċċedux il-ħin nixtieq naddi l-kelma lil kelliem li jmiss is-sur Benjen. Grazzi, Sur President, naħseb li dan ma kienx l-ħfef dosje biex nifmuħ u żgur li rridu noqogħdu b'seba' mittajn fuq x'deċiżjoni nieħdu meta nitkellmu dwar bdoti illi tmurajnihom bihom minn waqt l-liħor. specialment aħna illi ta' spiss nivjaġġaw. Nasab illi sigurta jgħam tal-olam importanza u eh, il-fat li hemm regoli differenti bejn l-istati membri muwa ta' benefiċċju għal ħadd. La l-ekwipaġġ, la l-bdoti u laqqas għal passiġġieri qed joħloq eh, addirittura loopholes, speċjalment meta titkellmu ftit jiried bejn żona ta' ħin għal ieħor u l-periklu huwa li dawn mm, dan il-mod kif qed jiżgiċċam jibqgħu Aħna mm-hmm. fir-Renju Unit manna l-ebda regolamentazzjoni eżistenti. Nafu li dan huwa suġġett kumpless, ma nistawx noqogħdu nażlu u nfetqu bejn, bejn rekwiżit u ieħor. Irridu li rridu illi nieħdu konsiderazzjoni kemm il-parir perir espert ta', ta, xjenzati eh, importanti eh, ma' sigurtà tal-bdoti u tal-passiġġieri imma hemm bżonn li ma noqogħdux indumu indumu isqel għaliex sigurtà tal-ċittadini tagħna tiġi l-ewwel qabel kollox u din irridu niksbuha kemm jista' jkun malajr. Issa, is-Sinjura Lichtenberger għaż żewġ minuti. Grazzi, senjuri, ziz eh, kummissarju, eh, inti prezentajt eh, erba punti li saċertu punti huma imsejsam fuq regolament li jista jidħol fis eventualment. Aħna stajna nidibattu dan fil- Sajna dan, imma ma nafx forsi qed titolbu wis ma nistax nifhem kif dan ħajkun implementat fil-prattika. Ma tistax tistenna li aħna nserħu biss fuq il-kelma tiegħek eh, u eh, abbażi ta' prezentazzjoni ta' xista jkun imtejjeb abbażi dan il-proposta u x'ma jistax jiġi imtejjeb sakke m'għandniex ħaġa speċifika li nistgħu naħdmu fuqha, ma nistgħux imxu l qudiem mhijiex ta' sorpriża li dan is-suġġett eh, tassew eh, sar għal ħafna mistoqsijiet issa. Tlet mistoqsijiet, l-ewwel waħda, għala għandna regoli iktar stretti eh, għal għax xufiera tal- tal-tatrakkijiet il-kbar, un-bat għandna ċertu modi kif wieħed jizgħiċa meta nitkellmu dwar l vjagġar blajru. U għala, hemm ċertu affarijiet li jiġu aċċettati fl-interess tal-linji tal-ajru u għallu huma daqshekk kuntenti dawn il-linji tal-ajru bil-proposta tagħkom. Ekk kif huma bil-proposta għal drittijiet tal-passiġġieri, naħseb illi l-bdoti għajjenina u ħaddim moħra nistaw kunu għawleni, għajjenina kienu l-fratta ħafna riċerka. U eh, il-fat li wieħed jaħdem si għatwal bil-lejl nafu li wasal għal riskju għawita ta' inċidenti ma nafx, naħseb jena, qed tieħdu qed tieħdu rotta tas-sew perkoluża. U tidu tiftakru li hawnhekk f'della la rridu naġixxu fl-interess ta' ċittadini u mhux eh, fl-interess ta' gruppi ta' pressjoni eh, iżolati eh, kif qed jiġi proposta hawnhekk f'dell-awla. Grazzi, Signora Risenberger, taċċetta Blue Card Mr. Rightfield, jekk joġbok Mr. Rightfield. Grazzi ta' sew, Sir President. Senjora Lichtenberger, nishtiq eh, niħodin eh, l-opportunità biex nifraħlek. Naħseb illi kienet eh, rizoluzzjoni tal-ħodor illi waslet biex ħaġa li ma miex mistennija ma tiġri biex kollox jitċaqla fl-axħar, mbagħad elħaqna f-tim u naħseb illi dan kollu kien pozittif. Ġifiri illi natu natu mbutatura għall-affarijiet. Ejva, jekk eh, l-istudji xjentifiċi dejt il-senjura Lichtenberger u l-proposti li konna ikunu bazati fuqhom, allora nistaw nkunu nistaw nistaw naqblu. Imma jekk ikun hemm xi eh, xi wieda vaga, ma nistgħux ma nistgħux naqblu eh, ma dak li qed jiġi propost sakemm eh, ir-regoli jiġu applikati biss bażi volontarja din mhijiex ħaġa nistgħu naċċettahu. Imma jekk ikun hemm proposti iktar ċari li jitresqulna, allura imbagħad iva, imma nixtieq li jkun hemm wieda xi ħaġa bil-miktub mux kif għanna għonek eh, xaħġa ta' sew vaga li assolutament ma nistawx naqblu maħħa. Grazzi, jete president u issa naddu għal-kellim li jmiss eh, s-sor Henen għal-minuta. Grazzi, Sur President il-qawwa ta' trasport blajru jirridependi u jħolli jorbot is-sigurtà tiegħu għalhekk il-trasport blajru huwa propju l-iktar sigur fid-dinja minħabba l-professjonali li jaħdmu fih illi tant jihdu xogħolhom bis-serjetà issa dak li qed tipproponi l-Kummissjoni tjedet il-sigurtà tal-passiġġieri u ta' dak li jaħdmu fuq l-ajruplani. Rajna illi eh, nofs il-bdoti xi darba oħra raqdu eh, waqt li kienu qed itajru eh, l u meta stempħu raw illi anki il-pilot b'dot liħor kien riqet ukoll hemm bżonn illi għal kulħadd eh, nofru sigurezza aktar. Iva, Iva, hemm bżonn nillimitaw ukoll kombinazzjonijiet ta' ħinijiet ta', ta xogħol u ta' stand-by fl-ajruporti u anki eh, rridu noqogħdu attenti li ma naħsbux illi l-azzjonisti biss jaqlaw iktar flus Ejja ma nimponux lil ħaddiema illi jaħdmu biktar minn 11 sija. Much and next speaker for two minutes is Mr. Grazzi u issa għal żewġ minuti is-sur eh, is Sur Koch. Iva, Sur President, eh, l-ewenet nixtieq nifraħ eh, l-bdoti u l ekwipaġġ tal-ajru għal xogħol siwi li jagħmlu. Aħna fl-Ewropa għandna l-iktar spazju tal-ajru sigur fid-dinja u dan grazzi għalihom u jekk aħna nistgħu nikkontribwixxu għal sikurtà aħjar u kundizzjonijiet aħrar għal dawn in-nies naħseb li rridu nilqgħu dan ehm, bidejna bidejna miftuħa jena naħseb illi permezz ehm, tal eaza ehm, għanna xi ħaġa li tista' twassalna l kundizzjonijiet aħjar fuq riċerka li saret mill eaza fi snin f'dawn l-aħħar snin Eh, nishtiq nejt li nafu li dak li tiġi propost mhuwiex il-konformità magħhom imma li rid ngħidu li għandna din il-proposta. Proposta li eżom eh, l-status quo u l-standards eh, eżistenti li jiġu eh, preservati u mħarsa jena nittama li dan jaddi li din eh, li dan regolament jaddi u bekk eh, għall-ewwel darba jkollna standards komuni għall-Ewropa kollha kemmi u bekk ikollna inqas u inqas ħin Eh, flajru eh, għal-bdoti tagħna inqassijat eh, ta' xogħol u nittama illi permessa din il-proposta is-salarji u l-kundizzjonijiet ma jitbaxxewx. Imbagħad nittama li dan fl-aħħar mill-aħħar iservi ta' pjattaforma għal titjib futur. Naħseb illi il-proposta li jmorru minn 11 sija u 3 kwarti għal 11 sija nistgħu nistaw naqblu eh, ġifiri mux ħajkunem zmien eh, mizjut eh, ta' titjir bil-lejl u il-fat illi iktar kem tkun twila titjira it-twalir tkun il-ħin ta' mistrieħ wara. Imbagħad hemm ukoll il-perjodu ta' mistriħ estis wara żmien ta' ħidma ta' seba ta' seba' tijem ta' ġimgħa. Imbagħad tnaqqis fil- fil-ħin tal-ajru fuq eh, bażi annwali. Grazzi. Mr. Kramer. Sir Kramer. fl-Istati Uniti eh, bil-lejl jistaw itiru għal eh, disasijat il-bdoti u fl-Istati Uniti għawnek jistaw jatuna eżempju f'dan il-kas l-autoritajiet fl-Istati Uniti xorta waħda għadhom taħt pressjoni minnant il-konsumaturi minnant il-bdoti u intom din inti qed tipproponi eh, standards li hemm fl-Istati Uniti u tajt li din il-proposta hija suċċess. Qas nista' nemme dak li qed nisma'. Issa, Sir Kramer, isma, inti qed tħallat l-affarijiet, ara il-ċifri sew l-ewwel. Għamel xogħlok sew. U issa se jkunaw u koll regolamenti iktar ċari dwar il-mistriħ qabel it-titjiri tu naħseb se se jwastu għal situazzjoni aħjar mill għandhom l-Amerikani. Is-Sur Koch, grazzi ħafna, Sur President, dinja situazzjoni tal-boloħ. Situazzjoni tal-boloħ għalix mill-lider mux qed jirnexxilna insibu soluzzjoni sodisfaċenti. Qabel din id-deċiżjoni aħna tkellimna mal-unions, mal-bdoti, mal-kumpaniji tal-ajru u fl-aħħar mill-aħħar xorta waħda ma konniex komdi bil-proposta tal-Kommissjoni. Aħna smajna ħafna kellima illi għallu l-istess ħaġa f'dan id-dibattitu. L-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi hija li għandna niddiskutu mal-Kummissjoni u ngħidula illi il-proposta hemm bżonn li tittejjeb. Eh, Għanna approċċi differenti dwar dak li hemm bżonn li jittejjeb imma x'ġara fl-aħħar il-Kommissjoni ma rideċ li eh, temenda xejn u fil-fema tiegħi għalhekk il-Komitat ta' Trasport ma laqaħiex din il-proposta u issa f'daqqa waħda qed eh, nirċievu dawn il-proposti. Qed jaslu issa f'dawn l-aħħar ġimgħa waslu u għada se naslu sa taslinna e-mail minna til il-Kommissjoni fejn se konna niddeċidu xi ħaġa maħna ma nistgħux naħdmu hekk minn fit-tlieta u erba' sigħat ma tistax tieħu deċiżjoni finali din ta' mhux xogħol serju u meta nqablu ma' suġġetti oħrajn li aħna niddiskutu hawnhekk dan huwa suġġett serju ħafna. U jiena għaldaqstant ma naħsibx illi għandna nivvotaw għada, ħana raw biex se toħroġ il-Kummissjoni għada u nipposponu l-votu jekk imbagħad ma jkun imbidel xejn fis-sustanza mela ma narax għalfejn għandna naċċettaw din il-proposta tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signora Duran. Grazzi ħafna, Sir President. Jien ma nafx jekk forsi abżit li xaħġa ħaġa hawnhekk jgħid il-kellim. Huwa possibbli illi Għalfej kullħat jgħat eh, eh, jirreġi b'tant emozjoni għamnek illum. Is-Sinjura Durant. Grazzi ħafna, Sir President, il-proċedura illi fil-kontest aħna rridu noħorġu b'deċiżjoni fuq il-proposta li qed tiġi ma diġ li dal-Parlament l-ebda possibilità la li għaw la għasin saħħu għaw mhux bil-permezz ta' kondizzjonijiet tal aħħar minuta. Issa rridu naraw jekk din il-proposta ix se tirrappreżenta iva jew le titjib meta qabla mal-regoli Ewropej u nazzjonali li hemm fis-seħħ bħalissa li huma inkompleti u mhumiex perfetti Issa, din il-kwestjoni hija dibattitu fals għalli xaħna rridu jew naċċettaw jew nħallu affarijiet eh, eh, li eh, ma nafux bizet fuqhom. Aħna nistaw naċċettaw illi bdot wara 12 sija ta' titjira ikun jista xorta waħda kapaċi għamil manuvri delikati nemnu illi wara jkun ilu fuq standby ikun jista jagħmel 20 jew 22 sija imqajjem aħna l-esti naċċettaw l-ideja illi ftit ftit sijat ta' mistri fuq il-waqt titjira, ċorta jpermetti li l-bdot ikun operattiv u f-sensiħ meta jgħamil xogħlu. Aħna qed naraw li mill-istudji li għandna qudiemna li dana mhux minnu għalhekk huwa hija sigurezza tal-ekwipaġġ, tal-bdoti, tal-passaġġieri li qed nitkellmu u aħna ma nistgħux nagħmlu żball. Aħna ma nistgħux nkunu konvinti li l-xjenzjati kollha għandhom żball u noqogħdu dejjem inwaħlu fil-klima. Imma il-hostesses u l-stewards hemm bżonn ukoll li jkunu f'sensjom jkunu striħa għal daqstant aħna ma nistgħux ċettaw din il-proposta u forsi inti sur komissarju oqgħod bil eda ibderġaħ demmin minn ardew min u d-darba eh, bbaża dak li se toħroġ bih eh, eh, fuq mm, l-opinjonijiet xjentifiċi li huma l-aktar reċenti dak għal l-mandat li inti natajt. skużawni, issa jena nishtiq illi nitlob il-daw kolla illi huma prezenti hawnhekk illi ma jċabxpux. Dana mhuwiex skont ir-regoli ta' din il-Kamra. U issa jiena nixtieq nitlob lis sinjura Duran u nsaqsija jekk taċċettax Blue Card minant is-Sinjura Meissner. Sinjura Meissner. Iva, jiena fid diskors tiegħi għati li din il-proposta mhijiex perfetta. Hemm ħafna ħjar minna, imma jekk aħna li votaw favorija għada taħsbu illi wara kollox se jsir, anzi, jekk aħna għada ma nivvotawx favur il-proposta tal-Kommissjoni, taħsbu li wara kollox se jkun perfett? u kiku kena ma naċċettawiex din il-proposta għada ma taħsibx illi s-situazzjoni li mhix sodisfaċenti xej se tkompli? Sinjura Majsne, jiena naħseb l llum il-Kommissjoni jekk qed tgħidilna fl-aħħar minuta toħroġ bil-proposti. Toħroġ bil-, bil bi proposti serji għada nivotaw kontra un bat jasdunna proposti minnant il-Kommissjoni kapaċi li jissodisfawna, li jissodisfaw li l-kulħat. Aħna ma nistawx jew tajdunna jew hudu huduwa kifini jew taċċetta taċċettawiex. Il-Kommissjoni tittamil bieċa xogħol serja, tibbaża xola fuq l-opinjonijiet xjentifiċi u mbagħad tagħmel il-proposti tagħha ma rridux noqogħdu eh, kulħadd jiserraħ fuq ir-regoli nazzjonali tiegħu għaliex l-avjazzjoni hija xi ħaġa transewropea. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss is-Sur Ferreira. Grazzi, Sur President, Kommissarju. ħafna nis qegħdin jaħarbu minn dan id-dibattitu jagħmlu ta' birruhom li dak li hu meħtieġ mhux meħtieġ il-Kummissjoni trid tbiddel ir-regolament ta' tul ta' titjiriet għal bdoti u għall ekwipaġġ Imma soltu aħna qegħdin nippruvaw inħarsu dak illi l-Kummissjoni qiegħda timmina, jiġifieri s-sikurtà tal-ħaddiema tal-kumpaniji tal-ajru somma l-bdoti u l-ekwipaġġ u l-passiġġieri. Imma fil-fat dak li eh, aħna qegħdin nagħmlu li nagħmlu ħsara li drittijiet tal-ħaddiema u l-Kummissjoni qiegħda tgħin il dawk li għandhom interessi li jagħmlu hekk. Mhux biżejjed illi l-Kummissjoni tippromuov il-monopolizzazzjoni tas-settur, mhux biżejjed illi l-Kummissjoni tajt illi hemm bżonn li jiġu privatizzati kumpaniji bħat-tap il-Portugiża hemm bżonn illi aħna nieqfu nieħdu ħsieb l-interessi tal-kumpaniji tal-ajru kontra l-interessi tal-bdoti tal-ekwipaġġ u tal-passiġġieri. Taċċetta blue card minn Sur Henin, Sur Henin, għak jogħġbok. Sur Ferreira kjoġbok tista tajt li xtaħseb inti dwar dal-parlament illi intom deċidu eh, fuq il-ħajja tan nies minna ma tagħtu kont tibbażaw ruħkom fuq regolament stupidu li sal dawk li jitħallsu l-impjegati illi jiġi assistu għal dan id-dibattitu si traj ċabċbu. Kif għadu kif għal sur Henan? Aħna imdorrijin naraw li kommissjoni tiddefendi interessi speċifiċi u manki il dan il-parlament fil-maġġoranza tiegħu ġieli għamel hekk ukoll. Iva, aħna eh, eh, l-lum bizna l-interessi tal-rappreżentanti tal-kumpaniji li qegħdin bil-qeda fil-gallerija hawnhekk u din hija mozzjoni li aħna rridu nopponuha dak huwa xogħol hawnhekk tal-Parlament u l-grupp tiegħi fil-Parlament se jkompli opponija din il-proposta u jiena perswas li se jkollna l-appoġġ tal-ħaddiema f'bosta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Issa nibdew il-proċedura Catch DA, is-Sur Tarrant għal-minuta. Grazzi. Jiena se nitkellem bil-lingwa eh, tiegħi biex nifhem jien biss u l-Kummissarju. Għanna kumpaniji tal-ajru, għanna l-bidoti, nkelmuhom u kulħadd jgħid tiegħu il-Kommissjoni tittara li l-kumpaniji jagħmlu xogħolhom sew u li l le, mhux qed jagħmlu xogħolhom sew għal bdoti aħna fissajna numru ta' sieq ta' sieq ta' titjir iktar baxx imma il-Kommissjoni taħseb illi huwa iktar komdu illi wieħed tajjar ajruplan milli issu trak forsi mish tajjeb ħaġa tajba li aħna nirregolaw ix-xogħol tal-bdoti ehm, b'dan il-mod. Jiena nistenna bil-ħerqa l-votazzjoni ta' għada u qed nara li il-PPE għandu interess f'dil kwistjoni jiena rrit nasal id-dar uh, bil uh, bil-titjira illi tkun imtajra minn bdot li jkun mistrieħ u f'burdata tajba. U laqas ma niddejaq xejn kum bil-qeda il-kummissarju basta u koll ikun burdata tajba. Is-sur Paxka Kollegi, Kommissarju, xar ilu il-gazzetta Angliża The Sun irrapportat fuq uh, eh, eh, dwar incident fuq Airbus 380. Kienem eh, il-titira twila, il-żewġ bdoti marretajnet bihom u eh, eh, l-ajruplan bada jtajru l-autopilot għammettew dawn u eh, ma għallu illi ma kienu jaħtu għalix kienu ilhom jaħdmu għal sijat twal. Issa dan l-inċident għanna neħduħ bħala twissija. U għanna namlu xaħġa dwar il-sijat ta' xol. Sa 18 il-sija meta wieħed iqis is ta' standby u ta' titjira. Aħna rridu nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna fuq studji xjentifiċi. U rridu naħdmu flimkien mal-bdoti li huma responsabbli għas-sikurezza tal-passiġġieri. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq sempliċement nikkorreġi l-aħħar kellim għaliex l-informazzjoni li għadu kif taf din il-kamra ma kienieċ korretta meta l-autorità l-avjazzjoni ċivili eh, investigat il-fatti ma kienu xek u għalek naħseb illi se jaqbel miegħi meta ngħid li rridu noqogħdu b'sebajnejn meta aħna nibtkellmu dwar waħda mill-industriji mill l-iktar siguri fid-dinja u fl-Unjoni Ewropea illi la noqodu natu formazzjoni zbaljata, la noqodu nirreagġixxu eh, b'mod esaġerat. Aħna nistgħu naqblu illi Eh, ma naqblux xanna namlu, imma ċerti kommenti illi għamlu ċi kollegi naħseb illi mumiex xirqa, mumiex postom u mumiex professjonali u jekk propju jridu jirrikorru għall-argumenti bħal dan mela mux postom għamnek jihdu sem f'dan id-dibattitu. I would like to give the floor to Commissioner Kallas. Issa nagħti il-mikrofonu lill-Kummissarju Kallas. Sur Pashka. Ikolli najt illi jiena ma nafx fe inti għat dak li għada kemat, sinjura. Jiena ikkwotajt minn eh, informazzjoni li jisteqra kullħat tal-ix deret fil-gazzetti u nimmaġina illi l-autoritajiet tal-avjazzjoni ċivili ikkonfermawa din l-informazzjoni u zgur li ma kellhom żball. Grazzi, Sur Kommissarju. Jiena irrit najt kemtejn fuq itra personali li bat li jinti fejn inti eh, eh, deskrivejt il-deċizjoni li ħal komitat tra trasport bħala nuqqas ta' anzi li fremu ħażin rapporti li deru fil-medja u inti nistaqsik. Nejġibtu dan id-dritt illi tajċaħġa ħaġa bħal dan dwar komitat speċjalizzat ta' din il-kamra kif tista' tikkallunjah u mbagħad iktar u fl-ittra tiegħek stess inti qed tiddeskrivi ittra tal-lobby eh, minant il-kumpaniji tal-ajru xituk dawn għal dawn l-attivitajiet tal-lobby. Issa jekk deċiżjoni trid tiġi riveduta f'din il-Kamra ma naħsibx li din id-deċiżjoni eh, li tagħmel wis sens u ma nafx kemm għandu x'jaqsam mal-sikurezza taċ-ċittadini u tal-ekwipaġġ u jekk dawn mhumiex tassew fil-qalba tad-deċiżjoni. Grazzi, l-aħħar kellim is-Sur Simpson. Sur President jina rrit nintervjeni hawnhekk għaliex dak li qed ħassibni huwa li għet ċerti membri qed jgħidu affarijiet illi juru illi l-għandhom fiduċa fejasa u lanqas fir-regolaturi nazzjonali dwar is-sikurezza. Smajt min jgħid il-titjiriet mhumiex sikuri li l-passiġġieri qegħdin friskju imma il-fatt jibqa' illi kull regolatur nazzjonali tas sikurta appoġġa din il-proposta dak Ġermaniż, dak Belġan, dak Spanjol, kollha appoġġaw dan ir-regolament, kollha qablu miegħu. Għalhekk ikolli ngħid illi jiena naqra mħasseb dwar it-tip ta' informazzjoni ħażina li qed tingħata hawnhekk. L-ewwel kelma li nixtieq ngħid il-kollega ta' Slovakkja huwa li qatt m'għandek temmen xejn illi tara fil-gazzetti Ingliżi. U tieni net eh, dak li kien miktub emmek ma kienx minnu u l-autorità tal-avjazzjoni ċivili tar-Renju Unit eh, konfermat dan, naħseb li li l-lobbies ħafna eh, kumpaniji tal-ajru f'dawn l-aħħar snin, bosta snin. Imma fuq dan il-punt ikolli ngħid illi iktar kelli lobbies mill-trade unions, mod partikolari mill-bdoti milli mill-kumpaniji tal-ajru. Issa, il-membri jifmu dana kif iridu, imma l-fatt jibqa illi il-lobbying kien intensiv, kien qawwi dan huwa id-dritt tagħhom, immejja ma noqgħodux nitkellmu fuq il-lobby tal-kumpaniji tal-ajru għaliex il-fatt huwa illi il-lobbying sar miż-żewġ naħat. Grazzi. Ma skużawni, si President, dak in verament l-aħħar kellim, inti inti sur vejo inti tkellim l darbiet ma jistax ikun irridu lestu, nadu għal kommissarju. Grazzi, Sur eh, President, aħna Honorable Members nistennew id-deċiżjoni ta' komada, ngħid ħaġa waħda biss, qatt ma apprezzajt personalment uh, insulti u affizi eh, kif ent għal eh, f'dibattitu politiku kif ent għal fuq il-lobbying u daw il-konnezzjonijiet kollha li qed Jina, Jiena wkoll ġivejt ħafna lobbies, eh, sqarijiet mill-lobbyist minn trade unions u mhux biss mill-linja tal minn fusom, Iżda kena l-inizjattiva ta' trasparenza jekk tiftakru sew u l- il-rappresentanti interessanti kolli jirriżdaw ruħu, mux ma nafux min minn jekk kull min jgħet nekollu kollu għu reġistrati, ma għanna 5700 parteċipant dan il-reġistru, ċifiri jintom tafu, xinu ma dawn l-attivitajiet tal-lobbying, kif huma organizzati. Għandi ħafna kommenti dwar il lobbying kitridu imma fuq dil-kwistjoni. Opinjoni personali tiegħi li din it-tip ta' deċiżjoni m'għandix tkun fidejn deċiżjoni politika. Ma jistax niddeċidi di rida l-10 kwart, l-11 kwart, dal-ħinijiet kollha. jina jinsan id-deċidi fuq il-perunki il-perdu ta' ta' serħan li għandu s-sir bejn il-perdu ta' xol, bejn perdu ta' xol u ieħor, Allura, um, t-spajti t-deċidu, ġiet intom t-rifjetaw il-proposta, jien nista biss nibata l-ura l-lejaza? Jien għandhom reputazzjoni tajba ferm? Fuq s-sikurta, illi ġi rikonoxxut f'ħafna okkażjonijiet. U dwar dawn il bdotti li jirraqdu qed jorqdu li tant qed jiġi sfruttat dan il-każ, jiena nixtieq ngħid li dan l-eżempju konkret fil-fatt verifikajni mhux veru mhux minnu dal-każ. Ma għandhom id-dritt li jorqdu, daw. Mux kontra regoli. Ġifiri b'dotti fuq titjira twila eh, huwa perdu fejn hemm perdi fejn inti tista torqod u perdi fejn tista tkun imqajjem. Dawn huwa fir-regolamenti, ġifieri dawn m'għandux noqogħdu noħolqu ħafna ħrejjef fuq għali eh, jekk ikollok kubdot jew it huma li reqdin mela ħassir xi xi xi xi disgrazzja. U hemm proċess żviluppat li biex jivvitaw li jkun hemm riski ta' sikurtà li jistgħu jinħalqu wara kull inċident Ikkolli ngħid li l-Ewropa hija l-iktar żona ta' titira sikura skont statistika li għandna sissa ġifieri aħna m'għandniex problemi ta' sikurtà fil-qasam ta' avjazzjoni. Kolli ngħid li din proposta hija mtejba meta mqabbla ma' dak il-sitwazzjoni eżistenti imma kifet aħna nirrispettaw id-deċiżjoni tagħkom fidejkom u jekk ma taġobkomx tmur lura l-esperti. Grazzi nadu għal rapporter, grazzi nishtiq li ringrazzja l-kollegi. Naħseb din dinja priorità. Kati għataw, Ustur Krajma, inti sektajt l-impressjoni li dawk li għedin jġiddu korċa dak li għetajt inti ta' sikurta ejn kontra sigurtà, imma mek napoġġaw il-mozzjoni tiegħek fil-verità aħna hawn nibqgħu l-status quo fil-verità, nibqgħu kif aħna. U meta sentejt li tal jmiss, dak li huma titjir ta' bil-lejl, ħan sitwazzjoni fejn it-titjira tkun ta' 11 sija u 3 kwarti u aħna nipproponu niproponu 11 sija. Pala massimu. U jina sentikom eżempju, jekk it-total ta' titjira, ta' ħin ta' titjira. F'sena ħaj jinżel minn 1300 eh, eh, ħaj jinżel għal 1000 sija. U ħaj jizdidu kol il-ħin għal mistriħ Ġifiri, ma sax sonna jizdu l dinja proposta perikoluża. U ħaġa oħra li nixtieq niċċara Dan it-qabbil ma jridx isir ma' regolamenti nazzjonali imma fil-prassi, x'qed jiġri fil-verità. Grazzi għal ftemit soċjal industrijali. Ma sawx nsew il-bosta nies Mandomx dawn il-kondizjonijiet ta' xogħol ta' protezzjoni. Hawnhekk qed nitkellem dwar il-dotti l-ekwipaċ li jem fil-kabina għallok l-umma l-inni tal-ajru low cost li ħajkun inqas protetti mill proposta mill-li għad qabel u l-lura jina personalment nħoss illi mannix nappoġġaw il-mozzjoni iżda il-plenarja se tieħu deċiżjoni tagħha u nirrispettaw il-deċiżjoni tal-plenarja. Point of order, is sir Kramer nishtiq nkun naf. Illa lix. Is-sur il-kadrawi qed jitkellem fit-sem il-Komitat Tran u juża biex jisprimi l-fema tiegħu li mhix il-fem tal komitat Illi appoġġat ir-riżoluzzjoni tagħna maġġoranza sostanzjali. Ixini forma komit il-President President illi qal illi kien hemm ftehim fil-tran illi ġie miftiem ukoll Mr. Brian Simpson din l-opinjoni li qed insemmijin. Dan li il-President. Sinjuri, għandi